Il-konferenza tal-presidenti informatni li delegat li il-mozzjoni tal-kumitat tal-president tal-imko din ġiet um, jekk ma jkun hemm l-ebda oppożizzjoni naċċettaw din ir-rikjesta jekk li rridu nieħdu vot. Issa ser ngħaddu għal starija tal-Kummissjoni id-deċiżjoni